nitkellmu b'ton differenti. Issa, bl-Izvedis. Aħna jiena nixtieq nirringrazzja Shadow Reporters kollha, il-Kummissjoni, il-Segretarjat tal-ħidma eċċellenti li dawn u aħna vera xtaqna nilħu l-għaniet tagħna imma l-ħaġa ma rnexxiex. Irridu aħna nażbu dwar l-investimenti li jiġu affettwati mill-investituri għal klijenti partikolari għalhekk aħna qed nitkellmu dwar il-ġlieda kontra qatt ta' abbuż kif ukoll attivitajiet illegali. Għalhekk pereżempju f'każ jekk il-valur um, tal-investiment jonqos. Umbat, nixtieq nagħmel xi punti. L-ewwel qabel kollox aħna nixtiequ li ikon mit eh, telf euro, eh, ġifiri zida, u fil-kumpens li se jenata. U hemm 50.000 proposta li saret pereżempju Franza u Renju Unit u pajjiżi oħrajn għamlu dawn il-proposti għalhekk il-ħarsin dan irrid ikun l-istess għall-investituri ġifieri indaqs kemm għall-investituri kif ukoll għall-banek. Aħna għandna bżonn li jkollna l-investituri fil-kumpaniji tal-futur ukoll. Punt ieħor, aħna Naħsbu li hemm każijiet li nixtiequ li jiġu inklużi, per eżempju, jekk il-parir, eh, il-pariri ħażina deċiżjonijiet żbaljati li jistgħu iwaslu għal per eżempju li wieħed ma jistax iħallas id-dejn. Jekk per eżempju inti eh, tagħti parir lil persuna anzjana li tinvesti fi fondi bi riskju għoli u tajjeb u koll li sommam investiti eh, jirritornaw l-ura għalli bekk eh, min jinvesti mux se jitlef ħafna flus għalek tajjeb li kolna font eksant jekk ikunem falliment f'kas ta' falliment u il-falliment u koll irrit ikun 0.3% tal-valur tal-istrumenti finanzjari involuti u Is-sistemi differenti tajjeb li dawn jilħqu lan mhux wara 10 snin imma wara 5 snin u ovvjament dana kollu se jisserraħ fuq eh, it-tip ta' riskju għax ovvjament min se jkollu l-ikbar eh, riski min irrid jikontribwixxi ħafna iktar u rrid ikun hemm ukoll mekkanizmi ta' aġġustament għal dak li għandu x'jaqsam ma' self ħalli bekk jista' jkun hemm self bejn il-pajjiżi u rridu aħna nevita u koll li kunem sotto sotto eh, finanzjament għalhekk rrit ikun hemm mekkaniżmu li jkun validu imma biss meta il-livell u l-anijiet li jintlaħqu mill-pajjiżi kollha. U s sistema u kol kif diġa għet trid eh, tikseb lan minimu ta' finanzjament. Aħna nixxi u kol li Aħna nixtiequ ninkludu l ICVMs, per eżempju, fil-kas Madoff, il-Kummissjoni għandha bżonn twettaq valutazzjonijiet sabiex tikkonkludi sistema ta' assigurazzjoni. Aħna nixtiequ wkoll li jkun hemm obbligi fuq eh, eh, il-Kummissjoni l-Stati membri u l lezma Dwar il-ħarsin tal-investituri ta' min jinvesti importanti ħafna l-istabilità tas su finanzjarju u għalhekk aħna għandna bżonn li jkun hemm deċiżjoni b'saħħitha li toħroġ mill-Parlament Ewropew. Nistema li jkun hemm maġġoranza ħalli bekk nistgħu nibdew mill-aktar fis possibbli bil-negozjati. Kummissarju Barnier. Merci, Madame la Présidente je voudrais d'abord euh, chaleureusement remercier olle Schmidt et également. Grazie, President. l grazie l-Ole Schmidt u l-Kumitat Econ u l-Sharon Bowles għal dan il-kontribut tan siwi fuq dan is-suġġett tantu tant importanti. Huwa dokument importanti fil-fatt. Din hija l-ġabla tax-xewka għal garanzija tad depositi u l-white paper dwar il-fondi ta' garanzija għall assikurazzjoni Huwa pakket komplet li ġie adottat mill-Kummissjoni xi sena ilu u dan huwa importanti ħafna fit-tweġiba tagħna għall-kriżi. Il-settur tal-banek tal beħ bl-imnut u importanti ħafna u settur vulnerabli ħafna fin l vitmi, vitma tal-krizi u marridux li ċittadini tagħna jaraw li kun falliment f'dan il-qasam. Għalek għanna bżon li kunem kumpens f'kas ta' frodi jew zbali operazzjonali li waslu għal telf ta' titli l-investituri li kon jagħtu kumpens waslu għal aktar fiduċa fis-sistema u jfisser li kun ħadna talima mill din il-kriżi u nkun nistgħu noħolqu tassaw su interna s-servizzi finanzjarji. U għalhekk dan hija x-xejra li għandha twassal biex il-kolleġislaturi ikunu jistgħu jadottaw l-ewwel direttiva fuq il-kumpens għall-investituri din ġiet adottata fl-1997 iżda eh, kien hemm bżonn ta' titjib u hekk qed nagħmlu llum il-ġurnata. Sinjuri, dejjem konna ħerqana li jkun hemm politika ta' prevenzjoni u nafu li aħjar uff mill-li aħ u hekk irridu nagħmlu. F'pajjiżi diġà aħna għandna dan it-tip ta' politika ta' prevenzjoni u nittama li din il-garanzija tkun issa tkun tista' titpoġġa fis-seħ. Jiena naqsam kollega l-approċċ ambizjuż li għandek li jkun hemm il-prinċipju ta' prefinanzjament huwa punt pożittiv ħafna għall kummissjoni huwa sine qua non biex din is-sistema tkun kredibbli. Kif ħajkollok kopertura ola jekk il-flejjes ma jkunux disponibbli fl-aħħar mill-aħħar li tkun tista' tgħidlek li tkun tista' żżid il-flejjes skont teħtiġijiet? U ovvjament ikun qed noħol illużjoni jekk nimxu hekk. Aħna ħerqana li nisħu fuq il-koperturi ta' depositi tal-garanziji ta' 100.000 euro kif inti qed. Diġa kien hemm suġġeriment ta' 50.000 euro fuq sma oħrajn għaliex hemm differenza fis-sogru minn settur għal ieħor. Per eżempju, kien hemm il-kwistjoni tal-Bank Northern Rock u din aħna isni wkoll fix-xogħol tagħna. Jiena kuntent ħafna li l-Parlament Ewropew qed iżomm mal- mal-usits u bekk qed ikonna approċċ aktar ekonomiku, aktar reċiproku u dan huwa meħtieġ sabiex nkun nistgħu nelbu l-isfidi ta' din il-kriżi. Sur Schmidt ta' bilħaq hemm xi punti l hemm hawn fejn nistgħu ma naqblux iżda per eżempju hemm differenzi mill-proposta tiegħek sal proposta inizjali tal-Kummissjoni, il-kwistjoni tal-kopertura u l-kwistjoni ta' usage, naħseb li hija l-attività fis-settur tal-beħ bl-imnut. Inti minnaħa tiegħek tixtieq li jkun hemm eżaminazzjoni mill-ġdid fuq il-bażi ta' direttiva USITS. U Sur Mid, inti tista' sserraħ fuq il-Kummissjoni li issegwi dawn il-linji li semmejt. Fuq il-prefinanzjament ta' 0.3% din irridu natuha titwila minn qrib għaliex jekk irid ikun hemm kopertura ta' 100,000 euro mimx sigriti, eh, kopertura ola finanzjamenti aktar baxxi jista' potenzjalment ipoġġi sistema f'sogru f'diffikultà jew f'sitwazzjoni ta' stress kbir. Jien hemm tħassib dwar l-introduzzjoni ta' emenda għal pariri ħżiena, ek huwa t-titlu u jiena naqbel malan ta' din l-emenda. Hija sistema komplessa ħafna deġa hemm ħafna minn lest li jieħu vantaġġ mill-konsumaturi hemmhekk nies qarrieqa u għalhekk nkunu nistgħu nimxu mal-għanijiet ta' direttiva MIFID fej nkunu nistgħu nimxu l-qoddim grazzi għal bażi li diġà għandna. Ovvjament qed nitkellmu dwar estensjoni jista' jkun hemm aktar sitwazzjonijiet fejn fondi ta' kumpens ikunu invokati mingħajr ma jkun hemm finanzjament bħala riżultat ta' dan. Alex Sur Schmidt, dan il-kunċett ta' pariri ħżiena hija xi ħaġa li aħna ma nħossux bħala ċerta 100% u tista' toħloq għal interpretazzjoni differenti minn pajjiż għal liħor u dan ifisser frammentazzjoni tas-suq. Għalhekk huwa diffiċli ħafna li aħna nilqgħu dan il-kunċett fit-test. Għal darboħra xorta waħda grazzi lis sur Schmidt tax-xogħol siwa ħafna li għamilt inti u ir rapporters l-oħrajn u l-koordinaturi oħrajn tal-Parlamentu tal-Kummissjoni. Aħna għanna viżjoni komuni f'dan id-dokument, rridu soluzzjoni ambizjuża, soluzzjoni Ewropea u l-Kunsill għandu jqis dan. Dan huwa s-sinjal li qed nibatu lill-Istati membri sabiex bekk ikonna ftehim malajr fuq eh, approċ ġenerali. Jina qed inserraħ fuq il-presidenza Polla it nittama li tagħmel l-isforzi kollha tagħha sabiex bekk tikkonvinċi li l-istati membri li għadhom ma applikawx ma implementawx dan l-approċ jihdu approċ aktar Ewropew f'dan il-qasam. Ta' bil-ħaq hemm bżonn li jkun hemm kopertura għolja ħafna, irrit ikun hemm prefinanzjament affidabbli u aċċess ħafif għal finanzjament. U aħna qed naħdmu skont dawn il-linji. Grazzi għal darbohra s-soċmet. Grazzi, Kommissarju. Issa nadu l-kelma l-Sur Bodu għal-Kumitat Juri għal-minuta u nofs. Grazzi, President. Il-ħidma tal-skemi ta' kompensa l-investituri tiebet u nżammes kont l-standards ta' sistema bankarja. Aħna rridu naraw li jkun hemm trattament indaqs bejn depozituri ta' bank kommerċali u, bank u klienti ta' entitajiet komerċjali oħrajn, iżda aħna rridu noqogħdu attenti skont l-għażla li jkun hemm. Għalhekk tkun idea tajba li nżidu l-limitu ta' kumpens għal 100,000 euro għaliex dan inkella ikun qed jagħmel wisq piece fuq il-broker dealers. Nifhem li hemm differenzi bejn iskemi u nittama li l-Parlament ikun jista' jilqa l-emenda personali tiegħi dwar il-posponiment ta' tħul ta' Romanija u l-Bulgarija biex bekk ikun jistgħu iżommu mat-termini ta' tħul tal-sobija tagħna mal-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa naddu l-kelliema fisem il-gruppi politiċi l-ewwel is-Sur Gozes għal żewġ minuti fisem il-PPE. Grazzi, Signora President, Kummissarju, Signori. Lan ta' dan it-test huwa li nħarsu l-investituri privati kontra prattika ta' frodi jew azzjonijiet minn kumpanija ta' investiment. Dan huwa test li għandu l-intenzjoni li jżid il-fiduċa fid-dawl tal-kriżi li l-investituri tal-beħ l-imnut kif inti, Sinjura President, kienu l-aktar vulnerabli u kienu l-vitma tal-kriżi. Aħna neħtieġu naraw li dan it-test ikun jista' jistruttura eh, test tal-imot li jkun hemm kompens mhix kwistjoni ta' kumpens li paddej iżda kumpens li jintuża bħala l-aħħar eh, mezz. U għalhekk hemm bżonn li jkun armonizzazzjoni massima tar regoli żieda ta' 100.000 euro tal-limitu iżda meta mbagħad nitkellmu dwar id-direttiva usage il-Kummissjoni temmen li mhix hija kwistjoni ta' ħarsin tal-investituri iżda irridu naraw li nagħtu ħarsa li dawn il-prodotti mhux tas-soltu li għandhom reputazzjoni għolja irridu jkunu koperti minn reviżjoni ta' regolament usage. U għalhekk il-Kumitat ikon talab il-Kummissjoni tagħmel studju biex bekk tkun tista' tevalwa x'inhu mal-punti pożittivi u negattivi għall-espansjoni biex bekk inkopru usage fl-ambitu ta' din l-iskemi ta' kumpensa l-investituri f'din id-direttiva. Issa sta l-Kunsill li jilħaq bil biex bekk dak li nadottaw aħna fl-ewwel qari nkunu nistgħu mmexxuh il qoddim aħna adottajnieh fl-ewwel riżoluzzjoni u ta' malajr malajr ikun jista' jsir test għal lina l-koll. Jiena ntemmi ntenn li intenni li l-iskemi ta' kumpenza l-investituri importanti li nkun hemm eh, kwistjoni li tkun daħla fis-seħħa tajjeb ta' kulħadd. Grazzi, issa nad il-kelma li Sinjura Beres fl-isem li sendi għazos minutu kol. Grazzi, Sinjura President, Kummissarju. Din revizjoni ta' direttiva fuq il-kumpens et tiġi wara l-krizi li kienem u wara l-skandlu ta' Madoff li fisser li l-investituri zar Ewropej intlaqtu ħażin ħafna Inti tiftakar li revizjoni tal-garanziji tad-depożiti u l-assigurazzjonijiet x'kienu jfissru dak iż-żmien. U għalhekk aħna tlabna li jkun hemm limitu ta' 100,000 euro għaliex il-banek qalu li kien hemm limitu ta' 25,000 euro u issa ngħidu 100,000 euro. U għala qed nħallu dawn l-affarijiet iseħħu Aħna qed nitolbu li jkun hemm diversifikazzjoni tal-lodot finanzjarji bekk ikun hemm aktar fondi fil-investimenti fuq medda twila ta' żmien. Inti semmejt il-pariri ħżiena, bad advice bl-Ingliż Nafu li dan huwa punt importanti ħafna, iżda neħtieġu nidentifikaw eżattament x'inhi eh, t-tifsira ta' dan il-kunċett innifsu. Umbagħad inkun nistgħu naħdmu fuq u noħorġu l-konklużjonijiet tad direttiva MIFID. Fuq il-usits kulħadd semma li aħna rridu li ikonna din id-direttiva usits biex ma tkunx sitwazzjoni li toħodna l-lar għaliex dan huwa prodott li huwa valur miżjud ġenwin għas-swieq finanzjarji Ewropej. Biex nala, Signora President, dan ikun applikabli għall awtoritajiet reġjonali nistgħu nitlaqtu ħażin ħafna mill-kriżi u dan rajnieh. Issa, l-votazzjoni li ħasseħ għada l-Parlament Ewropew ħaj konsidra kif sistema ta' assikurazzjoni tista' tkun aktar operazzjonali jew aktar effettiva u għalhekk tkun aktar utli fil-finanzjament tas-sistema ex ante. Intiet li ċittadini tagħna ma jifmux li jkun hemm f'dan il-qasam u aħna lek għandna l-opportunità għadan li batu sinjal ċar bil-votazzjoni u nittamaw li l-Kunsill jibda jiċċaqlaq il-qudiem għax aħna rridu naġixxu malar kemm jista' jkun kemm nixtiequ. Sinjura President, aħna fadlinna ftit Edin lura u għalek nitlobkom iżommu mal-ħin, tajt il-President. Issa kellimni miss Sur Gigold. Grazzi, Sur Schmidt, Signori. Grazzi għal kooperazzjoni tajba li kienem u għal pożizzjonijiet li jintom tkellimtu dwarhom issa. Din hija riforma tal-iskemi ta' kumpensa l-investitur li hija meħtieġa dawl tal-protezzjoni tal-konsumatur rajna skandli kbar u l-konsegwenzi tagħhom u għalhekk nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għal proposta f'saħħitha li resqet li u nixtieq fil-qosor nitkellem dwar żewġ punti li ma kenniex konsens dwarhom. Semmejt il-pariri ħżiena sur kummissarju binna li dan il-punt indaħlu għaliex mhix kwistjoni tad-definizzjoni u l-istrutturi biex ma jkunx hemm pariri ħżiena f'dan it-test dan għandu jkun kopert mid-direttiva MIFID iżda jekk kumpanija tkun qed tkun arriqa, tkun qed tagħti pariri ħżiena allegatament u ma jkunx hemm finanzjamenti ta' kumpens għal dan għaliex m'hemmx fond allokati bħalissa u mbagħad il-kumpaniji jew l-konsumaturi kollhom jirfaw il-pis tħabba dan kollu, ħabba dawn il-pariri ħżiena naħseb li dan ma jkunx xira. U għalhekk naħseb li l-Kummissarju kien miftuħ fuq dan il-punt u nitlob il-Kummissarju fil-fatt Kummissarju biex ma tiċħaċ din l-idea. Fir rigward il-usits, nemmen li rridu nitrattaw dan il-punt mill-ġdid. Jiena kuntent b'dak li għat, iżda dak li huwa essenzjali huwa li hemm minoranza li qed tiblokka bħalissa fil-Kunsill u l-Gvern Ġermaniż qed jimxi fuq din dawn il-linji. U hemm bżonn li jmorru li lin minn din il-minoranza ta' blokkaġġ fih dan il-Kunsill. Irridu li direttiva usage timxi l-qoddim għaliex iċ-ċittadini mhux qed jifmu li jkun hemm livelli baxxi ta' investiment fid-dawl tal-kriżi. Issa ngħaddu l-proċedura KHDI l-ewwel is-sur Kamal. Grazzi, signora President, grazzi l-Komissarju. Madoff dejjem jiġi kwotat bħala raġuni ta' dawn il-miżuri. Iżda jekk naħsbu dwar l-iskandlu Madoff, l-UFCC u l-Istati Uniti kienu mwedbin bosta drabi. U mux tajjeb li nużaw dawn il-miżuri u rajna x'inhu ma' konsekwenzi da' dan. Rridu għadu attenta x'hemm periklu morali u għalhekk irridu qogħdu attenti li l-kumpaniji ma jimxux ma' due diligence u mbagħad jitolbu għal kumpens anki jekku ikun hemm deċiżjoni ħażina u rridu qogħdu attenti propju fuq dan. Nixtieq nirringrazzja lill gruppi l-oħrajn talli aċċettaw l-emenda tiegħi fuq it trasparenza nemmen li importanti li investituri jaraw l-ispiża tar-regolamentazzjoni iżda jifmu wkoll kemm qed jiġu eh, kemm qed iħallsu għal regolamentazzjoni u għalhekk huwa tajjeb li jkun kollox mamul fit trasparenza. Issa fuq il-kumpens tajjeb li ħafna stati membri żar eh, għandhom armonizzazzjoni għal 100.000 euro u ma mħazbin, mux mtelaħu ma Londra, Frankfurt u Parigi, per eżempju, għalek rridu noqodu nkunu loġiċi f'dan il-gwart. Jiena ħana stjeni zdan ħares l qoddi biex ninkom fil-debattitu fil-trialogu. Grazzi, unbat s-sur Molzer. Grazzi, Signora President. Is-swieq finanzjarji kull ma jmur qed ikunu aktar u aktar komplessi u aktar u aktar diffiċli li l-investituri jifhmuhom. U għalhekk din hija problema. Il-kriżi fl-Istati Uniti ovvjament għandha effett ta' detriment ukoll fuq l-Ewropa. U għalhekk it-titli jinbijaw u diffiċli eżattament li nifmu min bih xiex u xinu ma eżattament ibijaw. U għalek, hemm bżonn li nagħmlu regolamentazzjoni għax short selling u għandna bżonn aktar kumpensa l-investituri. Fl-aħħar mill-aħħar irridu nagħtu ħarsa lejn dan mill-perspettiva tal-protezzjoni tal-konsumatur dik l-iktar importanti u l-proposta tar-rapporter f'dan ir-rigward aħna nilqawhom l-investituri basikament jinvestu transkonfinalment u jistaw jamlu dan issa kuntest aktar trasparenti u biex dan issa ħanna bżon protezzjoni komuni il-koll. Grazzi. Komissarju Kjoġbuk. Merci, Madame la Présidente. Euh... Grazie, Signora President. Monsieur Baudu, euh, là aussi, télégraphe. l Baudu Malaj malaj nishti eh, nesprimi l-fema tijaj u nuri interess fil-mistoqsijiet tijak. Mill-aspett objettiv hemm differenzi bej garanziji fuq depositi u konferma għall investituri minħa l-oħra. Iżda jina għadni kif semmejt illi jekk ikonna biżejjed finanzjament aħna nistaw eh, namlu konformità bejn iż-żewġ aspetti kif semmejt ukoll is-Sinjura Beres. Iva, se nkunu qegħdin nużaw estensjoni għal usits. Nifhem ir-riservi tal-Parlament dwar din il-kwistjoni iżda sur gożess naħseb li tkun xi ħaġa utli illi ninkludu dan fl-ambitu ta' direttiva. Ovvjament, se jkollna nkomplu niddiskutu din il-kwistjoni partikolari. Sur Gosez jina nħossu kol li l-investituri kolla għandhom jitqisu bl-istess mod. U għalek jina nir-ringrazzjak tal-li mil-ġdijt sħaqt fuq il-bżon illi inħarsu l-investituri. Signora Beres, insistit fuq il-pakket globali, u ninsisti fuq din kelma globali, Għadin u koll nirreferu għall-assigurazzjonijiet u Sinjura Beres u koll fisret kif test tal-ġejjeni dwar titoli jippermettilna illi nitalmu lezzjonijiet mill-kwistjoni Madoff. Għanek għaw eh, punt interessanti ħafna. Għamlix dana għandu ma l-kwistjoni ta' kustodju. Ovvjament hemm xi kwistjonijiet tekniċi qudiemna u hawnhekk għandna kwistjoni sensittiva ħafna il-kwistjoni ta' dejn eċċessiv. Jiena attent ħafna għal dak li intom semmejtu u rridu noqgħodu attenti wkoll kif aħna se nittrattaw dan il-punt. Sur Gigol, Signora Beres, semmejtu wkoll il-kwistjoni ta' pariri ħżiena Iva, din hija kwistjoni leġittima u naħseb li għandna inħarsu l-persuni iżda dan huwa il-mezz kif għandna nagħmlu hekk għaliex hawnhekk għandna kwistjoni legali eh, ta' natura differenti u allura forsi jrid ikollna definizzjoni armonizzata eh, legalment dwar eh, dan it-terminu pariri ħżina x'għandu jkun. Iżda nifhem il femit ta'kom u jekk ikun hemm eh, ftehim wiesa, allura irridu nqisu dana kollu fid-dawl ta' dibattiti li konna fiġġejjieni u jiena wkoll ħadd nota ta' femit li semmejtu llum. Grazzi ħafna l-Kummissarju, issa nisimgħu lir-rapporter biex jala dan id-dibattitu. Grazzi ħafna President. Forsi fl-introduzzjoni ma semmejx dan il-punt iżda tassew nemmen fil-suq ħieles. Kulħadd għandu jkollu eh, għażla e, ħielsa iżda l-istess waqt jiena ngħid mod ċar illi nemmen fil-konsumaturi u dawn ukoll għandhom jiġu imħarsa. Din id-direttiva hija stant importanti minħabba dan il-fatt. U għalhekk eżis ħbieb Intom li kritikajtuni f'kuntesti oħrajn, e, e, nistaw najdu li hawnhekk qegħdin naqblu. L-investituri komuni normali jeħtieġu ikunu jafu li xi ftit jew is jistgħu jinvestu e, b'moħħhom mistrieħ. Dan huwa importanti ħafna l-ġejjini tal-Ewropa nemmen u koll fil-suq finanzjarju inti Sur Barnier semmejt il-usits il-riformi ta', riformi finanzjari nistaw nitkellmu dwar il-valur ta' 0.3%. Iva, nistaw diskutu dana kollu iżda il-Konsil iħoss illi għandu jkun hemm kienes ta' finanzjament iktar baxxi, allura forsi maħniex allura sitwazzjoni tant pozittiva. Jiena wkoll notajt dak li semmejt dwar il-mifid Iżda jiena eh, fiduċjuż iżda nsibu ftehim. Issa dwar il-pariri ħżiena. Fil-fema tiegħi eh, jiena nħossi li dan huwa punt tassew importanti għall-investituri fl-Ewropa bħalissa. Fl-aħħar, President, nixtieq ukoll nirringrazzja l-Sur Kamal u Sur Gigol għall kollaborazzjoni tagħhom u nittama li jkunu nistgħu nagħlqu dan il-fajl fil-ħarifa. Grazzi ħafna beknal u d-dibattitu u il-votazzjoni s-seħ għada f'nofsinar. Mela, il-punt li mis fuq l-agenda tagħna il-rapport tas Sur Coelho dwar Aġenzija Tmexxija Operattiva tas Sistemi ta' IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja. Qabel ma nibdew id-dibattitu jiena Eh, nixtieq informakom illi konna din nistennew li Kummissarju Malmstrom iżda qed jgħiduli illi kellha problemi.